Seduta bdiet. Il-minuti tal-laqa tas-7 ta' April 2010 edin għandkom għaw xaħat li xteq jikkommenta fuqhom? Le, mela f'dak il-każ dawk il-minuti issa ġew adottati.